ħaġa sewwa li wieħed jikkommemora dawk li jmutu waqt jaqdu f'dmirhom imma oħrajn ukoll li e, batu fil posta xogħol għax il-minħaddimhom ma jtuhomx e, opportunitajiet sura ta' nies biex jaħdmu fihom. Grazzi ħafna. Grazzi, sinjuri. Jien għandi ħaġa importanti, suġġett importanti li xtin tratta, il-kalendarju, l-abbozza kalendarju għal sessjonijiet tal tal-sena parlamentari tal-2011 ħan adottaw Nistiq informakom l konferenza ta' presidenti fil-laqqa tal-ħamis 22 ta' april tal-2010 adotta l-abbozz ta' kalendarju ta' sezzjonijiet parzjali li jintkom għandkom fil-qoddimkom. hija ħaġa li tistaw sibu fil-minuti tal-laqqa plenarja. Aħna ħanivvutaw fuq da l-erba' Fl-offsinar eh, eh, l-iskadenza tal-offsinar ta' 18 ta' Mejjun ġifri għada dak huwa la abbozz ta' kalendarju għal sena parlamentari 2011 u il-votazzjoni ssir l-erba. Mill-European eh, People's Party jenart ċevejt tal-biet dwar eh, nominazzjoni tal-delegazzjoni interparlamentari dawn ħiġu rifletti fil-minuti jekk ma jkun hemm dokumenti qabel ma jiġu approvat il-minuti allura dawn eh, nominazzjoni jiġu konfermati. Is-sur Zoltan Balso u Schmidt huma eh, kollegi mill-Parlament Ewropew li informawni li l-mandati tagħhom fil-Parlament Ewropew temmu wara li ġew eletti fil-Parlament Ungeris Il-Parlament ħadet nota ta' dan u skont l-artiklu 7, paragrafu 2 tal-att li għandu xaqsam l elezzjoni ta' rappresentanti tal-Parlament Ewropej b'suffraġġju universali dirett u skont ir-regola 4 erba eh, tin fil-regoli ta' proċeduru tistabilix li l-sedja tagħhom huma vakanti minn 14 ta' milju tal-2010 il-firmatat legali adottati skont il-proċedura legislativa ordinarji nixtieq informakom li l-erba flimkien mal-President tal-Kunsill jiena firma eh, seba atti adottati taħt il-proċedura legislativa ordinarja. It-titli ta' dawn l-atti ħajġu publikati fil-minuti ta' din is-sessjoni, ta' din is-seduta. Naddu issa għal ċoltana. Eh, La bozz ta' ġenda kif ġiet adottat mill-Konferenza Presidenti 12 ta' Mejju tal-2010 skont regola 137 ġiet imqasma Jiena rċevejt ittra mill-kollega tagħna Sur Karro Casini, eh, President tal-Kumitat fuq eh, Affarijiet Konstituzzjonali, fej talab fissem il-Komitat li il-Komitat Ewropew Ekonomiku Soċjali u l-Komitat ta' Reġuni ġi konsultat mill-Parlament dwar il-proposta regolament fuq l-inizjattiva ta' ċittadini skont l-artikli 304 u 307 ta' Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-votazzjoni fuq dawn iż-żewġ talbiet ta' konsultazzjoni ħajsiru l-erba' fl offsenar Hemm xi kummenti fuq dan? Le, m'hemm l-ebda talba, nirringrazzjakom. Signuri. Issa ngħaddu biex intemmu il-xogħol eh, tagħna, l-ordni tax-xogħol tagħna. Ma kien hemm l-ebda talba għal tibdiliet fl-aġenda għat tnejn jew it-tlieta, ma dana kollu meta naġu għall erba' il-grupp eh, tal-European People's Party talbet li jiġu inklużi jiġi inkluż il-vot fuq il-rapport ta' Soċarneski fuq il-kwitanza tal-2008 tal-budget tal-Konsill. Fissem il-EPP eh, għanisimaw lil-Sinjura Gressler. Signor Klessler. Vielen Dank, Herr Präsident. Der Rat hat heute Morgen. Grazie Hafna, Sir President. Iva, il-Kunsil. Għet jirrispondi l-mistoqsijiet. Presidenza eh, eh, Spanjola kien hemm kwestjonijiet pendenti eh, ma kienx permettu votaw. Il-Presidenza Spanjola verament għamles kollox sew biex inkunu nistaw eh, nitħattu eh, proċedura ta' kwitanza sura ta' nies. It-tieni kundizzjoni ġifieri ġis soddisfatta eh, li l konsil ġis sottomessa għal iskrutinju parlamentarju dak hija ħaġa li aħna narfu u ħaġa importanti u jiena nixtieq li nikkumenta fuq dam il-gruppi l-oħra biex nitrattaw dan din iżjed tarf ġunju, grazzi. Sur Svoboda. Ja, President, mit diskutz machen wir können diesmal. Grazzi, President, fil osor ja, nistaw naqblu kompletament ma dan, għal raġunijiet li ġessaw l-littra uffiċjali ġiġa eh, il-parlament dik hija sinjal tajjeb jiena naħseb li nkun nista' ninterpreta bl-informa li eh, qed naraw trasparenza u impenn biex wetaħ jaħdmu magħna fuq dan. Allora nista' naqbel mal-kellim ta' qabel. Grazzi. Hemm xi ħadd li jixtaq jitkellem kontra. Xi ħadd jitkellem kontra l-mozzjoni. Eh, L-Onorevoli Stas. Kollegi, jiena nixtieq ngħid li jiena frankament sorpriż jiena eh, maġġef li iż-żewġ gruppi prinċipali jew l-għanin mhux ħajet jippermettu li dan ir-rapport jiġu votat. Aħna kemm fil ta' koordinaturi jien il kumita ta' kontrol tal-Budget aħna rajna dokumenti mill-Komissjoni dal-ħodu, rajtum b'attenzjoni eh, għannes li huwa eżattament l-istess għannes li kienem li aħna konna rċevejna fl-10 ta' marzu, għallura ma nafx frankament li eh, ma nara li tbiddel xej, jiena aħna r-rekomendaw li nivvotaw kontra il rapport ta' Ċernetski fuq din agenda. aġenda Jiena naħseb il-Kunsill Jiena naħseb li dawn verament qed jitnejlu bina, grazzi. Mezza għaddu għal-votazzjoni. Dawk li huma favur tal-mozzjoni tal-grupp tal-IPP. Jekk iġobkom l-luidkom Dawk huma kontra. Grazzi, ħafna astenzjonijiet. Grazzi. Głosowanie nad sprawozdaniem Ryszarda Czarneckiego. Għaddit. Il-vot fuq il-rapport eh, Czarnecki sir l-erba l-skadenza l-limitu biex wieħed jagħti emendi huwa għada fl-ofsinar. L-erba wkoll il-grupp tal-IPP talab li il-rapport tas sinjura Edet Bauer fuq l-organizzazzjoni tal-ħin tal-xogħol Eh, dawk il-persuna li għandhom u jumma volutu fil-attivitajiet ta' trasport fuq toro jiġi post-post għas sessjoni parzjali li mess. Naddi issa, naddi il-kelma l signora Bauer biex tappoġġa din it-talba. Grazie. Olvori Bauer. ketta di kien a di Bizottság 22 ta' marzu, il-segretarju tal-Komitat tal eh, impiek tatni din ir risposta għat-talba li għamilt li din is-suġġett jitpoġġa fil splenarja ta' Mejri. Għallu li li l-Kommissjoni votat fuq din il-rapport il-28 ta' april u ma kienemx dak il-periodu cool off, ġifiri ma jistawx nofruf f'dan il-plenarja, ġifiri dipendenti minn da u ħadd ma tarab ma qalli xejn imma il-konferenza ta' presidenti probabbilment wara proposta mill-soċjalisti ddeċidew li dina jidħol f'din il-plenarja indipendentement mill-fatt eh, li jekk għaddix il-xart cooling off jew le. Allora għandna situazzjoni qudiemna fejn il-gruppi politiċi frankament ma kellhom xi żmien adekwat biex ikun jistgħu jippreparaw opinjoni tagħhom dwar ir-rapport u laqqas ma kellna żmien biex nitħattu fuq u niddibattu fuq. Jiena għal din raġuni nitlob li nipposponu għal Ġunju. Grazzi ħafna. Eh, kontra Sur Svoboda. Eh, President, frankament nasab li ħaġa stramba. Eh, Signora Bawa li jena rispetta ħafna, eh, kien kontent li dan rapport jiġi ma jiġi accettat. Forsi, forsi nsit semmi li i kella kuntatti mal mal kunsel dwar rapport li ma ġiġi accettat. Nasab li ħaġa tajba li tkun fuq l-agenda, Grazie. Grazzi ħafna. Nsejt, nsaqsek kem xaħat li jitkellem favur. L-onorevoli vot konko. Grazie ħafna, Sur President. Din hija proposta minna tal-Kunsill li ġiet fil-Kumitat ta' Impjegi. Użanza fostna huwa li konna perjodu ta' cooling off biex wieħed jibret eh, għal xar biex wieħed jipprepara sew għal sessjoni plenarja. U U din id-drawa ġiet abbużata, eh, din hija proposta komplikata, għandna bżonn iż-żmien biex ikun nistgħu nittrattawha. Ma nistax nagħmluha mill-lejla nar, jiena naqbel mar-rapport tal fuq dan, grazzi. Przystępujemy do głosowania. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal votazzjoni. Dak ma favur il-mozzjoni biex dina titħalla għal darboħra, grazzi. Dak ma kontra. Grazzi. Sprawdzamy elektronicznie. Ħanamlu ħan kontrollaw forma elettronika. Otwieram głosowanie. Votazzjoni fitħed. Votazzjoni għal-ed. Zamikam głosowanie. Votazzjoni għal-ed. 158 favur, 137 kontra u 7 astenzjoni. Dik Bauer zostaje przeniesiona na... Debattitu fu rapport Bauer ġi pospost għal sessjoni plenarja oħra. Il-ħamis. Naddu issa għal-ħamis. Il-grupp tal-IPP talab. Na czwartek po południu debatą nad situazzju li debattitu tal-ħamis e, wara senar tal-ġurnalisti fit-Transresti għaj e, e, nitkellmu minn flok fuq situazzjoni fit-Tajlandi, ġifiri minn flok id debattitu fuq fuq l-arrest ta' Ernest Vardanjan f-Transnistria minn flok dibattitu fuq da eh, l ġurnalista ħna nitħattu fuq situazzjoni fuq Thailand un bat nisema l-Onorevoli Preda fuq da' s suġġett. Kollega Preda. Da, una Presidente. Vă sumesk. Ehm, Grazie, Sir President. Jena tlabt li namlu tibdila Eh, ma trattawx dan il-ġurnalist li ġi arrestat eh, u nitkellmu fuq Tajlanda minn flok. Meta wieħed iżomm f'moħħu li s-sitwazzjoni hemmhekk qed mur għall-ar forma drammatika. Għalhekk aħna nixtiequ li l-kollegi mill gruppi politiċi kollha jiflu din is-sitwazzjoni birra fit-Tajlandja. Grazzi. Eh, Kto z Państwa chciał się wypowiedzieć? Mela, issa hemm xi ħadd li jitkellem favur il-mozzjoni. Le, le, nishtiq nisma li xaħat, nishtiq nisma li xaħat favur. Dak kienet spiegazzjoni tal-votazzjoni, saw xaħat li jishtiq jitkellem favur. 36, Kasulides, grazzi ħifna, jgħat l-onorevu Kasulides, il-situazzjoni fil-Tajlandja, etmur għallar kull seja li taddi emma ħaj tan nies involuti u mill jider tider li huwa punt iżet importanti li kunem hemm dibattitu ta' emerġenza għal dan il-Parlament biex iġi biex trattat nhar il-ħamis. Fl-istess ħin dawk li huma responsabbli għall inizjattiva tal-każ ta' Ernest Vardanjan Vardanjan fil-stak li magħruf bħala stat ta' Transnistria hemm żviluppi li forsi dawk ta' ħadu l-inizjattiva għandhom bżonn jirrifletti da jiena nixtieq li dana tiġi eh, naħdu la posta dibattut fuq Trajlandja, grazzi. Eh, L-Onorevole Speroni. Penso che qualunque Grazie President, jena naħseb li kwalinkwa ħaġa li niddeċidu hawnhekk kemm fit-Tellandja kif ukoll fit-Trasnizja xejn ma ħem bidel għalhekk mhux lok li nagħmlu postponimenti hawnhekk. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Grazie ħafna. Nsa nivotaw dak li ma favur il-mozzjoni